Rettu fuq ir-risposta tagħna kemm għal konklużjoni tal konsil Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi lill kummissarju grazzi kollegi tal-ibqajtu mana, grazzi lill rapporter id-dibattitu issa spiċċa u l-vot isir nar l-erba. Issa ħna nil-taqo għada fid Dissa għanna l-agenda li ġiet publikata tistaw taraw fuq is-sit elettroniku tal-Parlament nirringrazzjaw lill-interpreti u għalhekk eh, nagħlaq din is-sed.